Okay, um, good morning everybody. Um... Tajja pwis, l-odwa tajba l kulħadd kif tafu aħna posponejna il-vot dwar il-rapport ta' Arlin u għalhekk għandna biżejjed ħin issa nisabu f'punt numru seba' l-elezzjoni tal-Viċi President u jiena ser ngħaddi l-kelma lil Eliza. Grazzi sew, Signora President, għan nitkellem bl-Ingliż sabiex naġlu aktar. Jien nixtieq narrafkom illi Għanna l-kollega ġdida tagħna Marlin Mezzi hija sostituta, membru sostituta dan il-kumitat e, e kif ħallina e, ħalla dan il-komitat Edward Ċikluna u jiena nixtieq nipproponi li jagħtuhu post Edward Ċikluna u jien nixtieq li dan il-kumitat jikkonfermanna din il-proposta, grazzi. Nixtieq nistaqsijek xi ħadd ieħor forsi jixtieq xi jitkellem dwar din il-proposta jew inkella Jekux eh, ser naqblu li baklamazzjoni? Iva baklamazzjoni? Grazzi. I, I, I, think, I think at this point we... we... Jina naħseb illi issa nistednuk uh, onorevoli sabiex tiġi hawnhekk fuq il-podium u tiħu postok. This is your walk of honor. Welcome. Din l ewel mixi uffiċali tijak, għonek fuq il-podium natuk merħba. Ok. We don't need to talk about this. Okay, so we're Oh, champagne, no, we haven't got champagne. Champagne, għale, ma nix champagne, jiddispeċini. Naħseb minħabba l-austerità tgħid il-President, minħabba l-budget tal-Parlament. Issa, jekk joġobkom jew ngħaddu għal punt li jmiss il-vot. Ma nafx jisir xapposta dan illi jena nmexxi l opinjonijiet tiegħi imma forsi m'hemm xejn ħażin wara kollox għandna il-punt fuq l-agenda numru 9 mhux ser nagħmel eh, test tal-voti tal sa meta naslu biex nivvotaw naraw paragrafu wieħed emenda numru wieħed minnu favur. Kontra astensjonijiet taddi paragrafu 2 emenda 2 favur. Kontra astensjonijiet taddi. Kompatibli emenda 3 favur. Kontra astensjonijiet taddi. Emenda 4 favur kontra astensjonijiet taddi emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet naħseb illi taddi issa ser ikonna namlu il-verifika u bekk għanna xifti tal-konfuzjoni għalix tridu zidu l-vot tijie u koll niskuza ruħi għawnek tgħid il-President, qegħdin nifutaw dwar emenda numru 5. Votazzjoni miftuħa. Għanna plus oħra x'inżidu jkun xi jkun ir-riżultat għaliex qed nivvota. Kulħadd tivvota? Mxħat ieħor li jrid jafas, jekk ħajafas. Senna l-votazzjoni stajna nekkanċelaw il-xurxin unek tejt il-president il-votazzjoni maluqa u ma taddix. Emenda setta favur. Kontra astensjonijiet. Taddi emenda seba favur. Kontra. I'm going to check that. Verifika unek. Jina naħseb illi bil-gruppi ma taddix u bil-gruppi għanzi taddi u bħala prezenzi naħseb li ma taddix tgħid il-President. Zidu jħor favur, nara il-votazzjoni u ma taddix. Emenda minja, minu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Kompromess A. Favur kontra astensjonijiet jaddi. Issa naddu għal emenda. Aħna ser naddu għal kompromess B. Anke kemm miktub xi ħaġa oħra fuq il-lista favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 15 Żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi, it-tieni parti favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi. Sixteen. I think in the second part we just voted something that's impossible, by the way. Naħseb li dwar it-tieni parti votajna fuq xaġa li impossibbli, tgħid il-President. is sittax emenda bil-fom ċaħti oġġezzjona li l-emenda bil-fom le mela allura bl-emenda bil-fom nivvutaw favur kontra astensjonijiet. Taddi emenda 17 favur kontra astensjonijiet taddi 18 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 23 favur kontra astensjonijiet taddi 24 favur kontra astensjonijiet taddi 25 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess D favur kontra astensjonijiet jaddi kompromess E favur kontra astensjonijiet jaddi emenda 30 favur kontra astensjonijiet taddi Issa vot elettroniku fuq it-test hekk kif emendat zidu vot ieħor favur fl-aħħar. Kulħadd ivvota? That's 38. 38 favur, vot wieħed kontra u tliet l-astensjoni. Grazzi. Jiena qed illi aħna konna ser niddeċidu dwar dak li qed nagħmlu dwar l-FTT u wara li kena diskussjonijiet jiena nista' nifhem illi bħalissa ir-rapporter Umħeji, għal illi jippospona, jipposponi il-vot sa' 17 jew 18 ta' ġunju, nittamaw l-istak il-ħin, insibu qbil. Il-rapporter talbet għal ftejim kondizjonali imbat aħna ngħaddu għal plenarja tal-Ulju ma naħsibx li huwa possibbli għal bosta raġunijiet aħna ma nistgħux naċċettaw kondizzjonalità bħal din. U xorta waħda hija l-konferenza tal-presidenti illi tiddeċidi x'jgħaddi għal plenarja u x'ma jgħaddix. Aħna se nipposponu il-vot sa dak iż-żmien u nittamaw li nagħmlu ċertu progress jekk ma niksbux progress Mela allura ser ikonna nirrevedu l-affarijiet f'dak l-istadju imma nittama illi kulħadd ser jaħdem ċertu diligenza sabiex niksbu riżultati jista' jkun li l-ħaġa ser ikonna nerġgħu nittrattawha fil-kumitat jekk ma nkunux nistgħu nivvutaw jew ma eh, jew rapport ma jkunx jista' jgħaddi għal plenarja. Eni xta' titkellem u da tixtieq titkellem inti l-ewwel le eni jekk hemm bżonn nistgħu nivvutaw issa dwar dak li ser nagħmlu għaliex inekket il-bieraħ illi konser namel nagħmel jekk ikun meħtieġ. Eni, jekk joġbok? Iva, grazzi, President. Kifet inti aħna bilna li nipposponu l-vot fil-Komitat Ekon sa 17 ta' Ġunju. Bek għanna ċertu marġni għal manuvra sabiex nippruvaw insibu bil. Madana kollu jina naħseb li diskussjoni dwar l-FTT ila sir għal dawn l-aħħar tliet snin jew kważi bekk din hija xi ħaġa fattibbli illi nsibu ftehim fi 17 sabiex inkun nistgħu nivvutaw fil-plenarja qabel il-waqfa tas-sajf. Jien xtaqt ngħidilkom illi dawn il-miri, din il-mira sabiex inkunu nistgħu nivvutaw fil-plenarja qabel nifqu għas-sajf, din hija mira tassew importanti għalina. Udo, tixtieq titkellem. Äh, Frau Vorsitzende, Sie bitten äh, zu erläutern die Bemerkung. Äh, iva, Signora President, tista tispjega xi ftit il-kumment illi aħna ma nistawx nivvotaw b'kundizzjonalità? F'ħafna sitwazzjonijiet rajna illi rapporters qablu ma' shadows jekk ma jkunx hemm ftehim. Hekk isir sabiex l-affarijiet jgħaddu għal plenarja u jena xiftit sorpris b'dan il-komment tijak. Ma nasibx li r-rapporter għanda għanna nillimitaw l maġni ta' manuvra, il-libertà ta' rapporter, għalix eh, jili nazlu din id-data u għammot ta' kif aħna nistaw nsaħħu l-pozizjoni tal-parlament. Jina nifem dak li għettejt, inti im ovvjament id-data miex fidejn rapporters biss Markus. Iva, grazzi, ma naħsibx li għanna nkomplu narqu l-affarijiet. Nafu fejn wasanna fl-agenda jekk il-gruppi kollha jaqblu mar-rapporter ma dak li suġġeriti rapporter jiena nixtieq illi nejn sabiex din dan il-punt ikun fuq l-agenda u, u koll għal-plenarja. Ejjew ma nagħmlux l-affarijiet aktar diffiċli milli diġà huma. Jiena nissuġġerixxi illi aħna nipposponu sal laqgħa tal-kumitat ġifiri fi 17 jew 18 nittamaw li nkun nistgħu nieħdu vot fil-kumitat dak iż-żmien jekk ikonna xi problemi nistgħu nirrevedu l-affarijiet qabel iżda il-mira tagħna bħalissa hija illi aħna nivvutaw f'dak l-istadju imbagħad ikonna il-izmin il-konna bżed ħin sakim sakem dan eh, jaddi għal-plenarja tal-Lulju jekk ma jirnexxinniex eh, nsibu xi kondizjoni sabiex nkun nistgħu nivvutaw mela mbagħad ser nirrevedu l-affarijiet. dal waqt ġej il-Kummissarju Almunja fu nofs, fl-10 nofs, u bekk issa għanna pawza ta' 10 minuti sakemm jasal il-Kummissarju Almunja. Grazzi.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 Okay, right, uh, we can rec... Tajja pwis, nistaw nibdew. Jena b'sodisfazzjon nagħti merħba lill-Kummissarju Almunja sabiex jindirizzana huwa dejjem ikun lest li jiġi bħal dejjem imma l-problema tkun minna ħatana s-soltu għaliex ma jkunix biżejjed ħin sabiex niltaqgħu miegħu imma jiena b'sodisfazzjon qed nagħtih l llum u ser insegwu l-format tas-soltu tal-iskambju ta' femiet. Nawel net, Ma l komissarju innifsu imbagħad għandna ikonna sessjoni tal-mistoqsijiet u t weġibiet fi slots ta' ħames minuti u l għednilek illi għandek isu 10 minuti. Sabiex titkellem hekk jogħġbok, grazzi ta' sew, Sinjora President, Onorevoli Membri, Sinjuri, grazzi l-Kumitat Ekon u l presidenti għaw, Sinjora Bowles tal-li għal darbohra tatni din l-opportunità illi inres ilkom il-rapport annwali dwar kompetizzjoni għal-2012. Is-sena l-oħra l-infurzar tagħna kien qed jaħdem eh, f'ambjent diffiċli ħafna dew sitt snin, kważi sitt snin, sami mindu faqqat il-kriżi ekonomika fl-Ewropa aħna għadin nippruvaw nindirizzaw il-konsekwenzi ekonomiċi, soċjali u politiċi profondi eh, ta' dak li feċ fl-2007, mod partikolari fl-2008, u f'dan l-isfond l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni robusta jaktar urġenti minn qatt qabel fl-Unjoni Ewropea u nittamaw illi eh, għal darbohra nuru l-impenn tagħna dwar istrumenti tagħna l-antitrust, il-mergers u l-għajnuna statali, il-ħidma regolatorja li tagħmel il-Kummissjoni, waslet għal għazla tal-prezzijiet u prezzijiet inqas għal konsumaturi. L-azzjoni tagħna wkoll saħħet is-suq waħdini e kif urew il-każijiet e, f'setturi li jistgħu jiġu konsidrati bħala il-post tal-ekonomija moderna, servizzi finanzjarji, industriji bħal tal-gas, e, telecoms, fost l-oħrajn. U ser nirreferi dawn is-setturi aktar tal-fl-aħħar net, is-sena l-oħra wkoll u rejna determinazzjoni tagħna illi nadattaw il-politika tagħna għal bidliet fil-kundizzjoni ekonomiċi. Nejnu l-istati membri jagħmlu l-almu tagħhom minn fondi pubbliċi skarsi u f'Mejju nedejna l-istrateġija tal-modernizzar tal-għajnuna statali u dwar dan ser nagħtikom aġġornament qasir. Aħna wkoll ser nippreżentaw l-inizjattiva leġislattiva tagħna dwar l-infurzar privat Sanura komplejna bl-applikazzjoni tal-lajnuniet statali għal banek fi problemi u kol kontribwejna għal settur finanzjarju aktar trasparenti. Il-tlestija tal-Unjoni Bankarja u dan inkludi Unjoni ta' Rezoluzzjoni Unika serjat l qafas sabiex aħna eh, ninsew l-oriġni tal law tren nsabu fih palissa. Il-Parlament flimkien mal-Kunsil adotta wkoll il rezoluzjoni tal-kupru bankarju. Dan huwa pass il qoddim importanti iżda sabiex niżguraw it-tranzizzjoni lejn e, stati b'saħħithom fuq livell ta' 27 stat membru u livell tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin nirrevedu il-regoli tal-għajnuna statali tagħna u kol inżommuhom konsistenti ma' qafas regolatorju ġdid illi ser joħroġ dwar l-azzjoni tagħna sena l-oħra. Aħna ħadna 19 il-deċiżjoni skont dawn ir-regoli speċjali tal-għajnuna statali għas servizzi għal settur finanzjarju. Sa mill-introduzzjoni ta' dan il-qafas tal-kriżi aħna ħadna 62 deċiżjoni Dan jinkludu deċiżjonijiet ta' likwidazzjoni u ristrutturar u għanna 28 kas ieħor il huma pendenti bħalissa. Fost id-deċiżjonijiet li ħadna sena l-oħra nixtieq infakkarkom dawk dwar ristrutturar tal-settur bankarju kollu fi Spanja. Dawn id-deċiżjonijiet kienu speċjali għaliex ittieħdu għabbażi tal-memorandum ta' ftehim illi kien iffirmat fl-ulju tas-sena l-oħra. Deċiżjonijiet relevanti kollha l-oħra kienu jinvolvu żewġ Landesbanken Ġermaniżi, Norden B u Bayern B, l-Edvin Mortgage Bank u id-Dexia. Aħna użajna wkoll strumenti oħra f'każijiet finanzjarji fuq ir-reviżjoni tal-amalgamazzjoni tal-mergers tistgħu forsu tiftakru illi l-iktar deċiżjoni relevanti li ħadna sena l-oħra kienet dik tal-projbizzjoni bejn Deutsche Boiser u New York Stock Exchange. Aħna fl-antitrust komplejna l-ħidma tagħna mal-kumpaniji tal-credit cards u kol il-miżati tagħhom. Dan huwa settur qed jiżviluppa u sena l-oħra ftaħna investigazzjonijiet formali dwar ċertu aspetti ta' azzjoni naħa tal-Mastercard f'dan is-settur u 15 ilu Visa Europe neħħiet il-miżati tagħha għal credit cards u għamlet il-kompetizzjoni transkonfinali aktar fasi. Sena l-oħra l-Kummissjoni komplet bil-ħidma tagħha dwar żewġ investigazzjonijiet antitrust il infetħu fl-2011 il-CDS, is-swieq ta' CDS, credit default swaps u wkoll il-każijiet marbuta mal-Euribor, jolajbor li jinvolvi bosta banek u brokers. Fis-swieq tal-enerġija aħna għamilna spezzjonijiet tal-prezzijiet għamilna spezzjoniet għall-arrieda eh, dwar ċertu setturi marbuta ma' żejt mhux raffinat il-biokarburant fost l-oħrajn. Bħal każijiet lajbor u jolajbor, lajbor, l-antana hawnhekk huwa li niżguraw il-kumpaniji ma jiftemmux bejnietom sabiex jimmanipulaw il-prezzijiet tagħhom. Każ ieħor importanti fis-settur tal-enerġija jinvolvi Gazprom jom aħna ftaħna proċedimenti antitrust, proċedimenti ta' ksur. L-azzjoni tagħna fis-swieq tal-enerġija tmur 8 fit ma l-azzjoni regolatorja tad dipartimenti kollha tal-Kummissjoni l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea il-ħolqien ta' suq uniku ġenwin għall-enerġija sena d-dieħla ġi konfermat ġi misħuq mill-ġdid mill-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa l-oħra aħna apparti leġislazzjoni tas suq uniku, eh, kena leġislazzjoni fil-settur tat telekom. Istana l-oħra kena eh, kas involvi Telefonika u Portugal Telekom eh, u kol kena l-kas ta' Hutchison 3G u l-kompetitur taħħa Orange. Deċembru li għadda il-Kummissjoni approvat il-linji gwida broadband l-ewwel linji gwida ta' dan it-tip fiħdan il-qafas ta' modernizzar it-nedjam il-ġdid tal-ekonomija tagħna fl-Ewropa ser tiddependi sa ċertu punt fuq swieq innovattivi, effiċenti u kompetittivi fi fl-industriji digitali. Bek nixtieq nisħad dwar żewġ deċiżjonijiet li ħadna s-sena l-oħra u każ li għadu pendenti. Fid-deċiżjonijiet tagħna dwar l-e-books, il-kodba elettroniċi aħna aċċettajna l-impenji ta' Apple u erba eh, publishers ewlenin fl-industrija tal-mużika li hija parti dejjem tiżdied minnaħa tal-ekonomija diġitali, aħna qbilna dwar il-merger bejn Universal u EMI wara li rċevejna konċessjonijiet sinifikanti. Fl-aħħar net għandna il-każ pendenti antitrust li jinvolvi lil Google. Din kienet perspettiva ġenerali dwar l-aspetti ewlenin fl-infurzar tal-liġi li aħna ħadna sena l-oħra dwar l-iżviluppi tagħna f'Mejju 2012 il-Kummissjoni nediet il l-istrateġija tal-modernizzar tal-għajnuna mill-Istat dan il-proċess reformat issa qabad mhux ħażin u il-passi li jmiss se jinkludu linji gwida ġenerali għal għajnuna reġjonali li se jiġu adottati sena d-dieħla regolamenti wkoll illi dwarhom il-kumitat tagħkom adotta rapport il-ġimgħa l-oħra l-lini gwida tal-riċerka svilupp l-innovazzjoni, l-lini gwida għal-kapital ta' riskju, l-lini gwida dwar l-ambjent u kol il-General Block Exemption Regulation illi l-adozzjoni tijaw suppost ser issir bejn it-tini nofsa din is-sena u il-bidu tal-2014. Jina nittama illi l-bicċa kbira tal-istrateġija tal-modernizzar tagħna tkun fisseħ sal-aħħar tal-mandat ta'kom f'nofs l-2014. Hemm żewġ sviluppi oħra tal-politika tagħna nixtieq insemmi l-inizjattiva Antitrust Damages u kol il-Measure Control Procedures. Jena b'sodisfazzjon qed ngħidilkom illi jiena ser inressa il-proposta tal-antitrust lil kulleġġ fil-ġimgħat li ġejjin kif indikat fir-rapport tal-kompetizzjoni tagħkom l-2011 jiena ser nippreżentah għall-adozzjoni skont l-OLP din ser dan ser jiġri għal ewwel darba fih dan is-settur tal-kompetizzjoni u jiena ser nresqilkom ukoll fatturi ewlenin tal-proposti tagħna e kif il-Kummissjoni tapprova Nittama li bla appoġġ tal-Parlament mod partikolari ta' dan il-Kumitat aħna nkunu nistgħu nadottaw il-proposta mill-aktar fis possibbli. Meta aħna nagħmlu dan, aħna ser nkunu l ħakna żewġ miri illi naf li huma komuni. L-ewwel net illi l-vitmi ikunu jistgħu e, e, jiksbu kumpens mill-aktar fis possibbli u koll intejbu relazzjonijiet bejn l-infurzar pubbliku u privat tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-settur tal-mergers din is-sena ser indaħlu bidliet proċedurali sabiex ir-reviżjoni tal-każijiet mhux problematiċi eh, tkun waħda li t-proteġi aktar l negozji Imbat, l-aħħar ħaġa transazzjonijiet ser trattati taħt il-proċedura semplifikata dan ser innaqas in-numru ta' tariffi li għandhom jagħtu l-kumpaniji f'każijiet mhux problematiċi ser ħaffef il-proċess ukoll u ser jippermettilna sabiex inkunu nistgħu nifokaw fuq il-mergers l-aktar problematiċi qegħdin nikkonsidraw jekk kontroll ġdid tal-mergers għandux jiġi estis għal minority shareholdings għaliex aħna rajna illi dan jista' jwassal għal dannu kompetittiv u palissa m'għandniex il-mezzi sabiex niġġieldu dawn it-tip ta' problemi. Iżda biex dan isir irridu nemendaw ir-regolament dwar il-merġes tal-Unjoni Ewropea ser tiġi mnedija konsultazzjoni pubblika dwar dan it-titi possibbli li jista' jsir. Aspett ieħor li aħna ser nikkonsidraw għal din ir-riforma potenzjali hija sistema ta' referral li tirrigwarda il-każijiet ta' meċer bejn kummissjoni u l-istati membri. Qabel nikkonkludi nixtieq ngħid kelmtejn dwar kooperazzjoni tagħna ma' aġenziji oħra qabel nagħlaq. Is-sena l-oħra, il-Kummissjoni komplet taħdem flimkien mal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni fiħdan il-netwerk tal-kompetizzjoni Ewropew sabiex tħaddan konverġenza u tiżgura applikazzjoni koerenti ta' regoli antitrust tal-Unjoni. L-Aġenziji ta' tielet ta' pajjiżi terzi eh, qed ntejbu l-kooperazzjoni magħhom l-aħħar eżempju għal fejn affirma ftit tal-jiem ilu mal-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni tal-Iżvizzera illi għandha tiġi approvata mill-Parlamenti Ewropew Ewropej u tal-Iżvizzera. L-ewwel darba l-Kummissjoni ser tkun tista' taqsam l-evidenza li hija ssib fl-investigazzjonijiet tagħha mal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi mingħajr deroga jew eżenzjoni speċifika minħata tal-kumpaniji konċernati. Bekk eżis membri għanna ħafna x'namlu sabiex l-Unjoni Ewropea noħorġuha mill-kriżi u niksbu jkollna rkupru sostenibli, irridu nirranġaw sistema finanzjarja, irridu naqsu livelli tad-dejn, irridu konna distribuzzjoni aħjar tal-isforzi u sagrifiċi u rridu nappoġġaw ir-riċerka, taħriġ, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni. Mod partikolari Irridu nlestu l-proġett tal-Unjoni Bankarja u nibqgħu nistinkaw sabiex is-suq waħdini jaħdem mod aktar effiċjenti. Il-politika ta' kompetizzjoni hija komponent essenzjali minn din it-taħlita ta' politika li permess tal-infurzar tal-kompetizzjoni aħna nistgħu nisfruttaw il-potenzjal tas-suq waħdini tagħna, nistgħu ntejbu l-ambjent tan-negozji u nistgħu nixprunaw it-kabbir. Jiena naf illi aħna għandna dawn l-istess għanijiet, dawn l-istess femmiet u jiena ninsab ħerqan illi niksibun flimkien magħkom il-Parlament Ewropew permezz ta' dialogu tagħna u b'mod partikolari permess ta' relazzjoni tagħna mal-grupp ta' ħidma tal-kompetizzjoni li jintom stess nedejtu. Grazzi tassew. We'll now move on to... Grazzi, s sir naddu għal eh, mistoqsijiet u risposti. U jekk joġobkom, eh, tuħdux iktar minn zewċ minuti. Jekk tibqaw tinsistu li s sadduru id-dumu iktar minn zewċ minuti kolli naqtalkom il-mikrofonu għal Pepe is-sur Jean-Paul Gozet. Grazie, Signora President, Commissario, jataw. Grazie tal-li ġejt. Jena interessat ħafna f'dak li għedt. U jekk tippermettili, ser insaqsik mistoqsija li fil-fatt taffettwa l-negozji u l-immaġni li għandhom in-nies tal-Ewropa. Biex jiġġieldu tiġilet il-ser tal-metalli Franza għamlet regoli tejbet regoli dwar il- um, il-metalli per eżempju nafu li n-nies jisirqu ħbula tar-ram minn fuq il-linji tal-ferrovija u din ir-regola saret fl-2011 li twaqqaf um, pagamenti bil-flus kontanti meta jinbijaw dawn il-metalli. Però l-leġizlazzjoni f'dan il-qasam hija differenti minn eh, stat membru għal ieħor u għal daqstant in-negozji li hemm fuq il-frontieri qed jaraw li il-materja prima tagħhom qed tisparixxi. Forsi kienu qed jiksba anke b'mod illegali u qed tinbih f'pajjiż ġirien fejn dan il-metall jista' jinxtara billi tħallas bil-flus kontanti. Għal daqstant, fil-Parlament Franċiż kien hemm mistoqsija fejn il-Ministru qal li tkun idea tajba li jittieħdu azzjonijiet Ewropej fejn eh, ikun hemm azzjoni kontra din it-tip ta', dan tip ta' reat. Dina xi ħaġa li n-nies Franċiżi u l-Ewropej eh, ġeneralment iħossu li teżisti ġewwa l-Ewropa. Grazzi. Onestament jiena ma nistax nirrispondi għal mistoqsija tiegħek naf li hija mistoqsija importanti Iżda, hija parti mill-portafol tal-Michel Barnier. Iva, pero meta aħna naħsbu dwar kompetizzjoni, distruzzjoni ta' kompetizzjoni, kulħadd jaħdem fik. Di dan huwa il-mandat tiegħek. Grazzi ħafna jgħid il-kummissarju, però ma rridx nidħol eh, fil-territorju tal-kollega tiegħi. Pala metal jekk tqis il-metall bħala komodità u kollaterali u l-fatt eh, li nistgħu nitlu f'monopolju ieħor, forsi f'dan il-qasam nista' nkellmek iktar tard. U forsi jaf naħsbu wkoll dwar l-użu tal-komoditajiet bħala kollaterali u kif dan jikkontribwixxi għal ċertu nuqqasijiet u dan jorbot mal-investigazzjoni tijak tal-Metal Exchange. Issa nistaw naddu għall-SND naddu għal-Sinjura Ferreira. Grazzi, komissarju, għandi żewġ mistoqsijiet. Tnejn huma marbutin mal-Unjoni Bankarja b'mod partikolari d-direttiva fuq ir-riżoluzzjoni bankarja u wkoll il-ħolqien futur ta' din l-entità ta' rizoluzzjoni tajjeb mela bank li l-istruttura tiegħu hija bbażata fuq eh, deposits u għal daqsant ftit attivitajiet a parti depositi biex ikun hemm bail-in fir-rigward ta' proċediment ta' ser jispiċċa jkun hemm riskju għal min jiddepozita f'dan il-bank sakemm di ma tkunx da ma jkunx bank li għandu livelli differenti u ta' depozitu għal daqsant responsabilitajiet differenti. Allura, banek li huma iktar b'saħħithom ser ikollu iħallsu ikt iktar fir-rigward ta' dawn id-deposits. Ħafna iktar minn banek oħrajn li mbagħad minn naħa l-oħra huma inqassikuri. Għal daqstant ser ikollhom iħallsu iktar uħud biex jikkumpensaw dan ir-riskju. Dan jidirli li huwa effett perikolus fil-qasam tal-Unjoni Bankarja għal daqstant nixtieq inkun naf eżattament x'għandek moħok tagħmel inti. Tieni mistoqsija regolamentazzjoni ġdida marbuta mal-krizi ma twaqqafx milli jkunem il-bailout. Issa mill-lat ta' kompetizzjoni, kif nistaw namlu biex pajjiżi iktar b'saħħithom ma jkomplux isalvaw il-banek? Iġifieri, jgħinu lil banek permezz tal-kontribwenti għaliex dan mbagħad jagħmel ħsara fuq il-kredituri. Din tixekkel ħafna il-kompetizzjoni xi ħaġa li titprova tikseb l-Unjoni Bankarja. Grazzi. Grazzi, Signora Ferreira. L-ewwel punt li inti semmejt Mhuwiex eżattament xi ħaġa li tista' tissolva permezz tal-kontroll tal-estate aid, tal-għajnuni tal-istat. Jekk bank ma jkollux biżejjed kapital permezz ta' shares fuq il-balance sheet tiegħu jew inkella ma jkollux instrumenti biżejjed biex ikun jista' jassorbi telf jew dejn Hemmhekk tidħol din idea ta' depositi li huma diviżi bejn dawk li mhumiex koperti mid-deposit guarantees u dawk taħt il-100 elf li jiġu koperti mill-Guarantee Fund. Hemm differenza fil-fatt bejn entitajiet finanzjarju banek li għandhom rabta bejn lassi u depożiti li huwa bilanċat sew. U kien qablu ma dan banek li għandhom inqas dipendenza fuq il-market access u dan joħloq ta' problemi. Rajna dan per eżempju f'Ċipru u ser naraw ukoll fil-futur. Għatti oħrajn biex insolvu il-problemi tal-banek. tal banek il tal-ajnuniet tal-istat u il-kofinanzjament tal-rezoluzzjoni miex eżattament kwistjoni ta' għajnuna tal-istat, ta' state aid, għalix fid definizzjoni ta' l-state aid tibda meta il-bank ma jkunx jista jgħin lilu nifsu u jkollu jagħmel użu mill-fondi pubbliċi jew inkella fondi finanzjarji li huma kofinanzjati mill-istat. Għal stant din hija iktar kwistjoni tal-Parlament u l-Kunsil meta jiddebattu il-Resolution Directive u tista tiġi riżolta mill-lat tal-għajnuniet tal-istat fejn ir-regoli stess tal-istate aid huma ferm importanti. It-tieni mistoqsija tiegħek hija marbuta mal-ewwel. F'proċedura tar rezoluzzjoni il-kontroll tal-istate aid meta inti tuża risorsi li huma forsi nazzjonali minn eh, fonta ta' riżoluzzjoni, dawn huma fil-fatt state aid u jekk dawn jiġux finanzjati mill-bank jew inkella l-kunx finanzjament mħallat, privat u pubbliku, di ma tagħmilx differenza, iżda National Deposit Guarantee Fund huwa fil-fatt state aid u l-użu ta' rizorsi finanzjarji mill-ISM li fil-fatt kien il-każ ta' Spanja Dan huwa fil-fatt iva state aid. Jekk fil-futur ikun hemm riżoluzzjoni, fond ta' riżoluzzjoni reċiproka Ewropea, dan f'dan il-każ ma jkunx state aid. Iżda jekk ovvjament jiġi mill-istat, eh, tkun state aid u għal daqstant jidħlu fisseħ regoli tal-state aid. Aħna fir reviżjoni tal-qafas komunitarju preżenti għedin nippreparaw li gwida ġodda li nispera li ser jiġu approvati qabel is-sajf fejn f'dal tal-esperjenza tagħna anke b'mod partikolari f'rigward tal-esperjenza ġewwa Spanja u wkoll id-deċiżjoni tal-gvern tal-Olanda, aħna nħossu li l-użu ta' fondi ta' finanzjament pubbliku jew kella risorsi finanzjarji poġġati mill-Istat m'għandhomx jiġu meqjusa bħala state aid. Jekk ma jkunx hemm bail-in qabel dan fuq tliet livelli. L-ewwel tliet livelli shareholders holders ta' prodotti li kellhom telf u dejn subordinat. Aħna naħsbu li l-użu ta' fondi pubbliċi u għajnuniet mill-istat għandhom jimxu it feet ma l-ewel tlet stadji tal-bejlin. Naħseb li U importanti ħafna li nindunaw li hemm problema ta' overlap hawnhekk fil-fondi tagħna li qegħdin hemm biex jappoġġaw il-banek u depozituri u l-estate aid sa ma nkunu rċevejna l-flus ġbarna l-flus kollu mill-industrija. Dan huwa fil-fatt il-messaġġ li li hemm. Issa fisem l-alde Ramon. Grazzi, signor President. Illum ser nitkellem il-lingwa tas-sur Almunja. Kont qed naqra il-memoirs ta' Jean Monnet u naf li inti sem f'avveniment fi Brussel fi Brussel X'Katalan? katalan Jekk tista' titkellem il-Katalan jgħid is-sur Almunja nista' nifmek perfettament. Forsi xi darba dan iseħħ kieku forsi inti irbaħt l-elezzjonijiet fl-2000 taħt bandiera differenti konna nkunu ma konniex nkunu fejn ninsabu illum. Insomma, dwar ġammone, illum kiku kien jgħid li il-kreditu bankarju huwa importanti għad kabbir ekonomiku importanti daqs il-faham u l-azzar fil-ħamsinijiet u forsi kien jirrakomandalna lilna wkoll li eh, fl-elezzjonijiet li jmiss kien għanna nikkonċentraw fuq l-Unjoni Bankarja u mhux fuq uh, Unjoni Politika, Unjoni Fiskali, etc. li wkoll għanna nikkonċentraw fuq l-insolvu din il-frammentazzjoni li qiegħda dejjem tikber fis-settur bankarju. Għaliex f'dan il-każ partikolari fil-każ tal-pajjiżi ta' naħat isfel tal-Ewropa, il-kreditu huwa pjuttost skars li huwa l-opposta dak li seħ fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa. U għal daqstant, kont niprofa naħseb kemm saru sforzi, sali ma stadju saru l-sforzi fi Spanja biex jisolvu il-problema, naf li saru eh, sforzi, pero il-kreditu mux jgħatem memx flus ta' kreditu u għal dażan tanna situazzjoni fi Spanja fejn it-tlet banik il-kbar ser ikollhom tlet kwarti ta' suq. X'taħseb dwar dan? X'taħseb dwar din is-sitwazzjoni hemm rabta bejn it-tnaqqis u l-kreditu disponibbli u l-konċentrazzjoni bankarja? Hemm xi mod ta' kif il-kreditu ikun iktar f'konformità mal-ekonomija? Grazzi Sur Tremoto, jiena naqbel miegħek li aħna malajr għanna faċċaw l-Unjoni Bankarja malajr kemm jista' jkun l-iktar mod solidu. Hija indispensabbli. Minix qed ngħid li deċiżjonijiet oħrajn m'humx importanti wkoll, għandna dibattiti importanti ħafna għaddejjin bħalissa ġewwa l-Ewropa ekonomija, finanzi, taxxa, setturi industrijali differenti, enerġija, ħafna. U però il-kreditu huwa element importanti, u l-element linja għaliex mingħajr il-kreditu ma nistgħux nimmaġinaw kif nistgħu nkunu ta' suċċess fl-ebda strateġija ta' tkabbir bi kwalunkwe tip ta', ta politika li jista' jkollna. Issa dwar il-każ ta' Spanja. Ma naħsibx li għanna naħsbu li l-kreditu sejri minn dawk il- banek li għandhom l-ikbar problemi fi Spanja. Meta nitkellem dwar it-tip tal-influssi tal-kreditu f'pajjiżi bħal pereżempju Spanja u meta naħseb dwar it-80% tas-settur bankarju li ġiri rikapitalizzat u meta naħseb dwar dawk li inexxilhom isalvaw din il-kriżi permezz ta' lawn il-rizorsi taħħom stess, anka b'diffikultà iżda billi għamlu irranġaw il-balance sheet saħħom. Fil-fatt, dawn huma l-banek li għandhom ikunu kapaċi li jtejbu l-credit flows. Iżda kif ser namlu dawn hija kwistjoni oħra. Irridu naraw x'inhi domanda, l-att domanda tal-kreditu li hu marbut ma' ħafna fatturi, mod partikolari, sitwazzjoni ta' reċezzjoni, il-tennijiet um, ekonomiċi fraġli ħafna fuq medda asira ta' żmien li prevjenu li jsiru inizjattivi ġodda, iżda minna ħal-oħra rridu nagħtu inkoraġġiment il-politika għandha tkun anka għal bqija tal-ekonomija mhux għas-settur finanzjarju biss, naħseb li iva hemm sforz biex ikun hemm rikapitalizzazzjoni li jiġu rranġat il-balance sheet ta' dawn il-banek u eh, dawn l-isforzi ta' rikapitalizzazzjoni u eh, tal-balance sheets mandux ixekkel l-influssi tal-kreditu li għandha bżonn l-ekonomija. Hemm problemi ġewwa Spanja miż-żewġ naħat minn lat tad-domanda u tal-provista tal-kreditu, però ma naħsibx li jkun realistiku li nistgħu nirjattivaw dawn permezz ta' dawk il-banek li qed jagħmlu ristrutturazzjoni. Ma nistgħux nitolbu iktar minn għandhom, ma nistgħux nitolbuhom iktar milli qed nitolbu lil banek oħrajn u minnu li il-grad ta' konċentrazzjoni ta' sistema bankarja ġewwa Spanja żdiedet minħabba merger, sparixxew ċertu banek, ehm, kien hemm xi xiri, iżda meta mqabbel ma' ħafna swieq oħrajn bankarji ġewwa l-Unjoni Ewropea, il-suq bankarju eh, fi Spanja ovvjament mhuwiex żgur mhuwiex l-iktar wieħed konċentrat għandha struttura ta' banek u hemm ċertu rwol għal banek fis-suq finanzjarju li jippermettu din it-tip ta' konċentrazzjoni. Grazzi. Now for the... Grazzi għal grupp tal-ħodor l-Onorevoli Beze. Grazzi ħafna, Senjura President, Sur Kommissarju. Merħba. Inti tajtna l-istat attwali tal-attivitajiet tiegħek fih dan il-Kommissjoni. U din kienet ħaġa dettaljata ħafna, grazzi ħafna ta' din prezentazzjoni. Ma dan inkollu hemm xi ħaġa illi ma semmitx. Spikkat fin-nuqqas tagħha hija ħaġa importanti jekk mhux strateġika fil-fatt. Qed nitkellem fuq riżoluzzjoni illi il-kumitat tagħna, il-kumitat ekon adotta u li ressa qoddim il-Parlament f'jannar 2013. Dan jitratta li modernizzar ta' politika ta' jnuna mill-Istat. Iktħares lejn l-artiklu 6 un kwota unek jisħaq li politika ta' kompetizzjoni mill-lum il-qoddim trid tagħmilha possibbli li jkun hemm appoġġ pubbliku għal trasformazzjoni ekoloġiku tal-ekonomija speċjalment rigward ta' enerġija rinnovabbli u efficienza fl-enerġija u li dan il-prinċipju il-ġdid għandu ikun fi qalba tal-lini gwida għal-politika ekonomika ġdida. Din mhux xi ħaġa sekundarja fl-opinjoni tagħna, mhux qed hemmhekk bħala faċċa ta' biss, nasbu li din hija ħaġa ċentrali fil-politika tagħna hija sors ta' attività ekonomika u tkabbir mingħajr ma nkissru l-riżorsi tagħna. U di il-mistoqsija li xtaqt nressaq. Din hija ħaġa strateġika għalina, ħaġa ġdida. U din hija ħaġa illi ġiet inkluża oramaj fiħsib tal-politika ekonomika tagħna fuq livell ta' Unjoni. Grazzi. Fil-fatt, huwa importanti illi nħarsu lejn il-linji gwida illi qed jiġu riveduti, li ħajġu riveduti fix-xhur li ġejjin qabel tmiem il-leġislatura. Il-linji gwida dwar l-enerġija u l-ambjent ukoll si jiġu riveduti hawnhekk il nigwida gwida kienu immirati lejn rol iktar ċentrali tal-ambjent. L-esperienza għal mitna il għanna nħarsu lejn il-politika l-enerġija u l-politika ambientali u fil-prezent għaddejn mill-proċess illi nibdew diskussjoni u konsultazzjoni pubblika fuq lini gwida għall-enerġija u l-ambjent u li konna forsi anka stampa ġenerali ta' lini gwida ġodda se nkunu qegħdin ninvestu ħafna mill-isforzi tagħna sabiex niżviluppaw enerġija rinnovabbli li hija ħaġa li jisħoq ilha appoġġ pubbliku u li tista' tibbenefika minn appoġġ pubbliku u dan se jkompli anke fil-ġejjieni. U bekk inkunu qed nilqu l-miri li stabliċxejna fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Ġo semmejna il-dinja u politika ta' wara l-2020 imma nkunu qegħdin nisiltu anke mill-esperjenza tal-passat, l-analiżi mill-programmi nazzjonali sabiex napoġġaw e- enerġija rinnovabbli illi ġietu qed analizzata minn Digi Competition. il-xogħol tagħna fuq l-enerġija rinnovabbli se jkompli u naħseb nistgħu nisiltu konklużjonijiet ukoll mill-esperjenza tagħna fl-aħħar sentejn. Xi kultant hemm sorsi individwali ta' enerġija rinnovabbli illi tejjeb il-kompetitività tagħna fuq is-suq. U għanna anka per eżempju neġija mir-riħ li gawdiet minn appoġġ pubbliku, ħaġa li tista' tkun kompetittiva mingħajr per eżempju finanzjament pubbliku. Għanna nirrikonoxxu wkoll li programmi ta' appoġġ nazzjonali l-enerġija rinnovabbli jistaw jitqisu bħala ħaġa bżonn juża. Sakemm ma jkunx hemm eh, interkonnessjonijiet fuq is-suq Ewropew għal daqstant is-suq uniku għall enerġija huwa priorità numru wieħed. Madankollu il-konċentrazzjoni ta' poċ mill-fondi nazzjonali twassal għal frammentazzjoni fis-suq Ewropew għall-enerġija sussidju nazzjonali, mhux dejjem eh, eh, ġonġu ma bqija tal-programm, għal daqstant rridu nsibu inċentivi għal eh, appoġġ pubbliku sabiex napoġġaw rinnovabli li għandhom dimensjoni Ewropea. Inkella jekk ma noqdux attenti se naslu għall aktar frammentazzjoni fis-suq grazzi għall-ICR l-Onorevoli Streċek. Grazzi. Grazzi, Signora President. Sur Kommissarju, il-mistazzjoni tiegħi waħda sempliċi u faċli. Inti semmejt ukoll dal-punt eh, fil-qosor ħafna fil-preżentazzjoni tiegħek tal-lum. Ġimagħtejn ilu, il-Komissjoni mingħajr tħabbir ta' xejn bdiet l-ispezzjoni ta' kumpanija l-enerġiji u eh, kumpaniji illi huma valuti fi rapportar ta' prezzijiet. Ħareġ illi dawn il-kumpaniji kienu qed jimmanipulaw prezzijiet tal-enerġija. L-implikazzjoni huma serji, mhux biss eh, prezzijiet tal-enerġija fil-gas pump manka prodotti li jiddependu fuq il-gas ukoll x'aktarx kienu għaljin iż u l-reperkussjonijiet fuq il-konsumaturi huma ma serji x'jiġri jekk il-Kummissjoni ssib illi daw il-kumpaniji kisru l-ġiet tal-antitrust. Il-konsumatura ħari mill-Istati membri se jkun ikkumpensat jew il-Kummissjoni se tagħmel sabiex tiffaċilita talba għal kumpens minn individwi. Grazzi Sur Streċek. Kif għattajjeb inti? Xġematej ilu fil-fatt saru ispezzjonijiet u ħabbarna, għazzi, ispezzjonijiet li ma ħabbarniex, ċertu kumpaniji li produċu enerġija, mod partikolari kumpaniji ta' zejt, specialment anka pjattaformi. Saċertu punt, dur problema, għandha similaritajiet ma' benchmarks fis-settur finanzjarju. Kif ukoll l-investigazzjonijiet li qed isiru każijiet ta' tajbor u tajbor naħandek manipolazzjoni tal-benchmark, manipolazzjoni possibbli tal-benchmark, minħabba l-mods kif ir rapporti huma prodotti minħabba l-użu ta' dawn rapport li deċitu xinu l-benchmark u fl-istess fin jista' jkun hemm konfaffa kontra regoli ta' kompetizzjoni li jistgħu waslu għal benefiċċji għal dawk li qed jipparteċipaw fil-manipolazzjoni jew għal dawk illum format li jkunu formati minn qabel fuq kif il-manipolazzjoni se ċaqla il-benchmark. Jekk dawn il-fatti kollha jiġu konfermati, ħaġa li ma sax nantiċipa, għaliex għad dana bdejna l-analiżi tal-informazzjoni li ksibna minn din informazzjoni, se nadottaw deċiżjoni sabiex niftħu investigazzjoni formali fuq il-benchmark set ninvestigaw iż-żewġ kartels u abbużi ta' pozizjoni dominanti, ġifiri artiklu 100 102 ta' trattat ma nistax pa' f'dan il-kas tas settura għall-enerġija jekk se ngħaddu minn din ir-rotta doppja ta' artiklu 101-102. Jew, u se nużaw waħda jew l-oħra, għadna fil-bidu tal-proċess. Fuq konsegwenzi, jekk din manipulazzjoni seħet fil-fatt u ġiet konfermata. Dan ifisser dan kbar għall konsumaturi u l-utenti. Is-seta ġew kkawżati minn dan kollu. Minn perspettiva ta' politik ta' kompetizzjoni fil-preżentazzjoni tiegħi semmejt li ftit ġimgħa oħra se nkunu qed inresqu inizjattiva leġislattiva fuq infurzar ta' regoli ta' kompetizzjoni li se jippermettu illi nitolbu kumpens għal danni maħluqa minn ksur f'regoli ta' kompetizzjoni. Nittama illi l-Parlament se jkun qiegħed jappoġġa l-inizjattiva tagħna illi għandha tiġi adottata fuq livell ta' kodeċiżjoni ma najkem jista' jkun, ċertu stati membri għandhom dan possibbli fil-leġiżlazzjoni tagħhom, ma dana kollu naħsbu li qafas leġislattiv Ewropew kienet ħaġa li diskuta l-Parlament. Propri fil-rapport parlamentari li votajtu kena maġġoranza fil-plenarja tal-Parlament li vota u dil-istituzzjoni taħseb illi rikors kollettiv jisħoqlu aktar analizi qabel nibdluħ f'inizjattiva leġislattiva għal kumpens ta' danni maħlu minn ksur ta' regolamenti l-opinjoni tal-Parlament nirrispetta imma l-inforzar privat se jkollok l-inizjattiva eh, legislativa ma lajkem jista' jkun. Grazzi. Għal-grupp tal-GUI, Jürgen Klute. Grazzi ħafna, Signora President. Komissarju, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net kien hemm diżgwit ma' Google minħabba problemi illi kienu marbuta ma' reklamar fejn ċertu konsumaturi ħarġu minn fuq oħrajn eh, ħarġu minn tatu kien hemm manka kwestjoni bej Kommissjoni u Google u uh, kien hemm anke xi akkużi risposta ta' Google ma tantx kienet sodisfaċenti minn perspettiva tal-konsumatur u forsi il-Kummissjoni tieħu nota ta' dan issa. Ħaġa li għajjim uh, mija kanka f'diskussjonijiet preċedenti xaġa għandha x'taqsam mal-produttur tal-ħalib illi iktar minn din is-sena fi Brussell ġew jipprotestaw u xarbu l-bini bil-ħalib waqt il-protesta tagħhom. U ovvjament huma kapaċi jġildu għal spazju tagħhom, però għandna problema serja. Il-daw il-bdiwa żgħar, produtturi żgħar tal-ħalib, għandhom pożizzjoni dajfa ħafna fuq is-suq. Kien hemm tweġiba mill-Repubblika Federali tal-Ġermanja fejn ingħat illi produtturi żgħar, bdewa żgħar għandhom jorganizzaw ruħom f'unit sakbar. U dan jitfa daw ġdid fuq dak l-qasur sektar kmini. Minn perspettiva ambientali din ħaġa li tagħmel sens, appuntu l-intejbu l kompetittività ta' bdewa fuq skala żgħira, bdewa li produċu l-ħalib sabiex jidġeldu l-pressjoni minn għatur uh, iktar importanti fuq is-soq u ksabiex anka jnexxilhom jgħaddu mingħajr sussidji. U din hija ħaġa oħra li xtaqt insemmina m'iniex kontra għajnuna diretta li tesisti ġa taħt il-pak, però dawn il-bdiewa fuq skala żgħira jiġu nklużi fil- fil-katina ta' provvista u dan mhux taġi tal-jom. Markus Weber, grazzi għal kommenti tiegħek kemm hemm ta' kompetizzjoni hawnhekk u dan iġib wassalni għal mistoqsija tiegħi appuntu jekk jogħġbok jekk it-tini risposta nkun grat, grazzi. Tippreferu dibattitu jitzkom, jgħid il-Kummissarju? <laughs> ok. Tajb wis. Fuq Google. Huwa fatt magħruf illi fl-aħħar tal-2010 bdejna investigazzjoni brabta ma' ksur ta' regoli tal-antitrust fil-suq tal-tiftix online illi fl-Europa mod partikolari huwa kważi monopolizzat minn Google. Google għandu kważi iktar minn 90% tas-suq fl-Europa. Kenna erba punti ta' plew il not il-mod kif il-kompetitturi tal-riċerka vertikali, servizzi tal-riċerka vertikali toffri Google permezz l-attività tagħhom ta' tiftix online u ma tratta tiskont skont applikazzjoni ġusta ta' regoli ta' kompetizzjoni. Tiftix vertikali, fissar tiftix għal ristoranti, tiftix għal eh, prodotti, tiftix għal kwistjonijiet speċifiċi. U fuq issu għandek kompetituri għal servizzi li joffri Google. Ehm, u t-tini punt l-użu possibli minn Google fil-riżultati ta' tfittxija ta' kontenut prodott minn oħrajn. Minar il-konsens ta' dawk li qed jipproduċu l-kontenut. It-tielet il-mod kif Google il-negozja u waqaf ftejn ma dawk il-pjattaformi jew atturi eh, fl-internet illi jużaw il- Google biex ikkomplementaw informazzjoni li jipprovdu fuq siti elettroniċi tagħhom. Ir-raba, il-kondizzjonijiet li taħtom Google jitratta s-software għal dawk li jipproduċu riklamar fil-pjattaformi ta' Google. Irċevejna għal menti illi dan is-software ma jistax jintuża f'pjattaformi oħrajn mill-istess awturi ta' daw l-istess reklami. Aħna bdejna diskussjonijiet, issa qegħdin analizzaw il-proposti illi prezentaw Google xurilu sabiex nelliminaw it-tħassib tagħna. ċaġa li ġiet mwasla formalment li google issa ninsabu fil-test russu et nivestigaw nċejnu t tħassib tagħna u anke qegħdin nżommu kontat mal-partijiet interessati. Dan it-test suppost konklus il-bira ma dana kollu fuq talba taħut mill-parteċipanti f'dan il-market test li illi ntawlu il test b'xar, ġifri fl-aħħar ta' Ġunju, nirċevu r-risposti il-konsiderazzjoniet u l-analizi ta' dawk li ġew informati dwar il-proposti ta' Google. Wara se nkun qegħdin analizzaw il-tweġibiet li irċevejna sejjir nitolbu lil Google probabilment ma sax nantiċipa formalment imma nistanajt kważi 100% fil-mija se nist taqsu lil Google jekk ġobkom tejbu l-proposti tagħkom. Jekk fl-aħħar tal-proċess jekk wara dan it-tibdil Google jibatinna proposti li aħna nikkonsidraw nistgħu jisolvu tħassib, nistgħu nadottaw deċiżjoni skont artiklu 9 tar-regolament fejn niblu daw il-proposti dawn ir-rimedji f'impenji legalment vinkolanti. Jekk dawn in-negozjati ma jwaslux għal riżultat pożittiv ikollna noħorġu blista ta' punti għalfejn aħna kontra nibda f'riżultati klu seba fuq deċiżjoni negattiva nittama illi nista' insibu soluzzjoni pożittiva permezz artiklu 9. Dan ifisser li qabel tmiem is-sena nkunu solvejna il-problemi li għandna qudiebna brabta mal-attività ta' Google. Għanna kassi toħra ma' Google għadhom ma' soġġu investigazzjoni formali, per eżempju ma' maruf li irċevejna il-ment formali brabta ma' ċertu aspetti tal-Android u qed naħdmu fuq dan irċevejna l-ment formali u qed naħdmu fuq dan. Għadna ma' deċidejniex jekkux ser niftu jew le investigazzjoni formali għanna aspetti oħrajn marbuta ma' Google. Ġal darba Google eh, akkwistaw Motorola li l-użu ta' ċertu privattivi għanna kazijiet ma' kumpaniji oħrajn li qed jakkużaw il-Motorola li qed jabbużaw bil-pożizzjoni tagħhom fis Minħabba anka l-użu ta' privattivi fil-possess ta' Motorola b'mod li qed imorru kontra ir-regoli tal-antitrust. Dan brabta ma' Google. Issa, fuq kwestjoni tal-ħarib. Mis-seklu 20 għal prodott li ilu jeżisti sa mill-bidu net tal-dinja. Il-politika ta' kompetizzjoni għanda tkun infurzata wkoll fis-settur tal-bidja ma skont it-trattat għandriġem il-prinċipji ta' politika ta' kompetizzjoni għandhom jietu konsiderazzjoni anka karatteristiċi speċjali, mod partikolari fis settur tal-ħalib. Aħna ressaqna inizjattivi li provaw ifsibu bilanċ adekwat bejn dak karatteristiċi speċjali tas settur tal-ħalib u politika ta' kompetizzjoni u prinċipji u regoli fuq l-oħra. L-enforzar ta' dawn ir-regoli jaqaw ġarment ta' l-autoritajt nazzjonali għaliex is-suq tal-ħalib hija ħaġa nazzjonali xek. Qatt marċevejniex każ illi tratta il-ħalib minn l-nat titra fuq il-Velt Unjoni Ewropea. Rajna xi mergers fil-settur tal-ħalib ma mhux każitt antitrust. F'termini ġenerali, diskussjoni bejn is-settur tal-bidja u l-inforzar ta' politika ta' kompetizzjoni hija ħaġa importanti ħafna u mhux faċli xejn. Inti semmejt prinċipju tas-suq, ir-riforma tal-pak, suppost kella timxi lejn mekkanizmi fis-suq. Jekk intużaw mekkanizmi fis-suq, politika ta' kompetizzjoni għandha tapplika. Suq mingħajr politika ta' kompetizzjoni hija ħaġa ħażin ammens. Jekk is-suq Principi tas-suq jieġu implementati u ninjura politika ta' kompetizzjoni imma allura nippreferi l-pakka għanna qabel. U jkolli nisqar li qatt ma poġġajt is-sistema il kien qabel. Imma nippreferi politika regolata l-aħħar milli suq mekanizmu ta' suq mingħajr l-ebda inforzar mill-perspettiva ta' politika ta' kompetizzjoni. If you ask Grazzi Jekk tistaqsu mistoqsijiet importanti jridu tweġibiet għalihom imma jekk joġobkomx taqblux taqbżux iż-żewġ minuti Jorgen inti kont xi ftit imqareb kif kienet jgħidlek Markus. Issa Markus, tista' tivvendika ruħek hawn. Iva jiena mhux se nikkummenta dwar il-ħalib, jiena kuntent illi l-kooperazzjoni bejn eh, nies mill-Bavarja u mill-Katalunja ser tiżdied, ser tissaħħaħ. U dan jinkludi l-futbol ukoll. Issa parti ċajt. Iva f'Wembley tajjeb. Issa dwar il-kustjonijiet tagħna jider biċċar illi għanna eh, distakki illi qegħdin jikbru mhux jonqsu din il-ġimgħa l-Kummissjoni apparentament ser toħroġ bi proposta għal aġenzija illi ser tkun responsabbli għal rezoluzzjoni bankarja u l-irkupru. Il-bażi legali hija wieħed Issa ma nafux u xser tkun bażi legali e, biżejjed din forsi sta tikkumenta xi ftit dwar din il-bażi legali it-tininet. Fejn e, ser ser tkun din din din l-aġenzija, fejn ser ikun il posta din l-aġenzija? Dak kollu li kelli xinajt. Grazzi. Jena ħsibt illi inti kont titkellem dwar il-futbol u l-kompetizzjoni. Kien hemm xi każijiet. Jiena kont qed nara eh, każ ta' Fjer Martinez u l bajern imma naħseb li dan ikun konflitt ta' interess. Issa dwar il-banek huwa minnu illi aħna ser nibdew inizjattiva leġislattiva ser innedu din l-inizjattiva sabiex nibdew mekkanizmu eh, waħdieni għal rezoluzzjoni tal-banek fiħdan iż-żona euro. Issa din ħadd mandu eh, kun sorpriż biha għaliex dawn din irċevit appoġġ mill-kapijiet ta' stat, ta', ta gvern, mill-ministri tal-ekonomija. tal ekonomija dan iż-żena euro kol mill-persuni u l-Parlament. Unjoni Bankarja mingħajr mekkaniżmu waħdini ta' riżoluzzjoni ma tistax taħdem. U bekk dan il-mekkaniżmu aħna neħtiġuh. Issa, ġara darba dan kif ser jaħdem. Sissa għadna ma d-deċidejnix dwar dan u mux eh, jena unek minix il-manager Anka jekk jiena nieħu sehem fid-dibattiti mal-bqija tal-kummissarji fil-kulleġġ jiena f'kuntatt mill-qrib ma' DG Ekfen u eh, ma' DG Dorso Intern. Anke kieku kien fidejja u s-probabli jiena ma stajtx niddiskuti dan il-punt għax għaliex jiena minix espert fuq l-aspetti legali irridu nistennew u naraw ser jiġri Naf li dan jgħod tal-ħafna setturi, fi stati membri differenti kien hemm diskussjoni mod partikolari fil-Ġermanja dwar jekk jistax ikon awtorità wahdanija ta' rezoluzzjoni jew inkella jkollna xi mekkaniżmu li huwa anqas ambizzjuż. Iżda din mhix xi ħaġa li ser nitkellem dwar llum hawnhekk u mhux ser ngħid il-pożizzjoni tiegħi dwarha. Aħna għadna ma d-deċidejniex dwar dan fil-kummissjoni u l-inna eh, ftit tal-ġimmat sa' kem niddiskutu dan kollu. Grazzi, fl-axar snin u inti kommentaj dwar dan fil-kontest ta' ristrutturar tal-banek u l rkubru tal-banek dan Eh, huwa kompitu li inti diġa kont qed tagħmlu fil-portafol preċedenti tiegħek. Issa għaliex hemm bżonn ta' aġenzija ġdida hawnhekk. Bħala Kummissarju tal-Kompetizzjoni jiena responsabbli mill-kontroll tal-għajnuna mill-istatu kif kont qed nispjega l-Sinjura Ferreira qabel mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja huwa marbut parzjalment mal-għajnuna mill-istat. Meta jkun hemm bailout tidħol lajnuna mill-istat immedjatament, ma jkun hemm bail-in l-affarijiet hawnhekk mhumiex marbuta, m'għandix taqsam lajnuna statali. U bekk dak li aħna minna u dak li ser inkomplu nagħmlu. Ja li ser ikonna nkomplu nagħmluha hija li naġixxu para riżoluzzjoni pala awtorità ta' riżoluzzjoni de facto għaliex din hija l-unika odda ta' riżoluzzjoni illi għandna jew li tista' tikkontribwixxi riżoluzzjoni daku li għandna disponibbli fuq livell tal-Unjoni Ewropea bħalissa. L-unika strument illi għandna bħalissa huwa l-kontroll tal-għajnuna mill-istat iżda dan mhuwiex biżejjed. Jekk fil-Kummissjoni jew xi bnadi oħra fl-Unjoni Bankarja jew fl-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm deċiżjonijiet li jittieħdu dwar il-ristrutturar m'għandhomx idumu eh, erba snin sabiex jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet issa għal PPE l-Onorevoli Piti Kajnen. Grazzi. Nisapawnek, hawnhekk, grazzi. Aħna qegħdin naħdmu eh, bir-riforma tal-għajnuna mill-istat bħalissa fil-parlament l-affarijiet mixin fil direzzjoni it-tajba iżda jien nixtieq nitolbu l-opinjoni tiegħek dwar il-fatt il l-Kummissjoni għatta twis ħin tindirizza kwistjonijiet u l-menti żgħar u ma kellix biżejjed rizorsi u possibilità illi taġġixxi f'dak li huma każijiet kbar fejn dan, eh, dan iskil tassu nistaw insibuħ fil-rigwar tal-għajnuna mill-istat li tista' xekkel pal per eżempju il-tarzna jew azzjonijiet oħra. Jien nixtieq inkun naf x'tip ta' linji gwida jew regolamenti qed taħdem fuqhom il-Kummissjoni sabiex dawn il kustjonijiet iż-żgħar illi jirreferu għal xi każijiet soċjali jew inkella jappoġġaw il-, il, il komunitajiet tal-NGOs jew negozji żgħar jistgħu jitħallew barra e, minn dawn il-proċedimenti ta' ksur dwar l-għajnuna statali u l-Kummissjoni tkun tista' tiffoka u jkollha aktar riżorsi dwar dawn il-kwistjonijiet problematiċi kbar u forsi qed bassar xi passi oħra wara din ir-riforma tal-għajnuna mill-istat li aħna lkoll qed naħdmu dwarha bħalissa grazzi. Grazzi, infatti din il-mira hija waħda mill-miri li aħna għandna permess tal-istrateġija tal-immodernizzar. Għallin għazdan qed nagħmlu fuq tliet livelli. F'dan ir-regolament proċedurali revedut jew ġdid aħna edin niproponu mod semplifikat ta' kif għanna nindirizzaw l-ilmenti u nofs il-kazijiet illi aħna jkonna niftħu kull sena dwar lajnuna mill-istat jiġu minn il-menti u ħafna minn dawn il-menti jistaw u għandhom jiġu solvuti eh, f'perjodu ta' żmien qasir iżda bir-regolament proċedurali attwali ma nistawx naġlu d-deċiżjonijiet, nistawx inħaffu il-mod ta' kif neħdu deċiżjoni tal-ix niddependu fuq l-istati membri fost l-oħrajn u għalhekk mod is-simplifikat ta' kif għana nindirizzaw l-ilmenti, it-tieni net. Kifet matul il-preżentazzjoni tiegħi aħna ser u regolament ġenerali ta' eżenzjoni fi blok sabiex inkunu nistaw Inkabru l-iskemi ta' eżenzjonijiet fi blok, xi tfisser dan, xi fisser dan, dan ifisser illi aħna maħnix ser nitolbu għal notifika ex ante ta' xi għajnuna partikolari jew ta' xi skema partikolari sabiex nippermettu l livell nazzjonali sabiex dan jagħti għajnuna mill-istat. Dan ir-regolament ta' eżenzjoni eh, fi blok jinsab eh, fil-bidu tijaw, fl-ewel passi ta' konsultazzjoni tijaw, imma nittamaw illi jiġi adottat fl-axar ta' din sena l-bidu tal-2014 jek dan il-regolament li aħna nibatu l kunsill un il-parlament itina l-opinjoni tijaw jekk dan il-regolament illi jippermetti jekk dan jiġi adottat e kif aħna qegħdin nipproponuh u jina ser nipparteċipa għada fil-Kunsill tal-Kompetizzjoni u nittamaw li nivvuta għada dwar dan il-regolament aħna nkun nistaw nwessaw l-ambitu ta' setturi fejn aħna nistaw nużaw il-General Block Exemption Regulation sabiex neliminaw il-notifiki fil-każijiet iż-żar kifett inti sabiex aħna nkunu nistgħu niffukaw l-azzjonijiet tagħna fuq il-każijiet il-kbar li ta' bilħaq jistgħu waslu għal xkiel serju fis-suq intern iżda biex nagħmlu eżenzjoni fil-blok u biex nagħmlu eh, eżenzjoni ta' notifika ex ante għanna bżon ta' kondizjoni oħra tinsab fl-istrateġija tal-modernizzar tagħna. Irridu insaħħu mill-ġdid l-azzjoni tagħna għal kontroll ex post. U kifet fi smih preċedenti hawnhekk fi dan il-Kumitat Ekon fit-tax xhur ilu fl-analiżi tagħna dwar dak li ġara fi snin preċedenti b'deċiżjonijiet illi kien hemm eżenzjoni fi blok tagħhom sabiex ma kellhomx jiġu notifikati ex ante li naħna sibna illi aktar minn terz, kienem eh, kien hemm aktar minn terz tal-każijiet eh, li kellhom żbalji meta ddikjaraw għajnuna partikolari bħala għajnuna tal-istatu bekk dun nistaqsu lill-awtoritajiet tal-istati membri li jkunu rigorużi ħafna meta jiddefinixxu l-iskemi u meta jallokaw il-flus il-flejes pubbliċi, il tal-kontribwenti li ċertu setturi, li ċertu kumpaniji għaliex jekk huma l-istati membri li huma dawk illi jagħtu il-flus jekk huma mhux qed jikkonformaw ma' regolamenti ġenerali ma' linji gwida tagħna aħna ma nistawx niksbu aktar progress fir-rotta tagħna fi triq tagħna lejn l-attenzjoni fi blokk. it tillet neċi deċiżjonijiet ta' jnuna mill-istat ma' adott adottawx fin raġun ma ġewx adottati fin raġunevoli għaliex aħna niddependu fuq tarif illi bi regolament attuali jistaw jistaw jagħtulna biss l-istati membri innifisom u bħalissa l-inċentivi mhumiex allineati sew għaliex f'ċertu każijiet l-istati membri jirreżistu huma jippreferu illi jtawlu l-investigazzjoni u li ma jkunx hemm deċiżjoni anke jekk aħna lesti li neħduha din id-deċiżjoni jew inkella ma jarawx illi jiġbru eh, biżejjed informazzjoni sabiex jagħtuna l-input li aħna neħtieġu sabiex nadottaw id-deċiżjoni f'dawn ir-regolament proċedurali aħna qegħdin nitolbu għal possibilità taħt ċerti kundizzjonijiet illi nużaw odo ġodda ta' informazzjoni tassu sabiex taħt ċertu kundizzjonijiet niksbu it-tarif illi neħtieġu mhux mill-Istati membri imma b'mod parallel permezz tal-parteċipanti tassu ta' dawk illi għandhom fidejhom din l-informazzjoni, informazzjoni li teħtieġ għal-Kummissjoni sabiex tħejji deċiżjoni tajba. Thank you uh, for the... Grazzi, Antolin, fisem l-SND. Grazie. Eh, yo lamento realmente que no hayamos podido, por razones de agenda del Parlamento y de la propia. Grazie, naħseb li hija ħasra eh, li minħabba l-aġenda tal-Parlament u tal-Kumitat aħna ma stajniex ngħaddu ir-rapport tal-kompetizzjoni qabel din il-laqa. Nixtieq ngħid lill-Kummissarju illi fejn dan il-Kumitat ekon aħna nappoġġaw ir-rezoluzzjoni illi ir-rimedju għad-dannu għandu jsir permezz ta' azzjonijiet individwali jew kollettivi. It-tieni net, preferenza l-Unjoni Bankarja. Naħseb illi u importanti li nkunu ċari daqs il-kristall dwar il-mekkanizmi ta' rezoluzzjoni u meta għajnuna mill-istat għandha tkun involuta u dan għandu jiġi applikat bl-istess mod fl-istati membri kollha x'inkella ser ikonna frammentazzjoni finanzjarja. Jekk ikonna linji gwida li huma provizjonali biss naħseb li l-affarijiet irridu jkunu ċari hawnhekk. Issa l-aħħar ħaġa f'dawn l-aħħar tliet snin kien hemm 1400 deċiżjoni dwar l-għajnuna mill-istat u u terz waslu għal proċedura ta' investigazzjoni u wieħed minn ħamsa waslu għal rezoluzzjonijiet. Dawn il-proċeduri spiss idumu ħafna. U naraw li hemm każijiet fi Spanja li damu għaddejjin sentejn u kellhom konsegwenzi ta' sew serji. Ikun hemm konsegwenzi serji anke meta wieħed sempliċement jiftaħ dawn l-investigazzjonijiet. X'nistgħu nagħmlu dwar dawn eh, is-suġġetti? Grazzi Antolin, l-ewwel net. Kif taf? Aħna u l-Kummissjoni involuti fil-leġislazzjoni mhux biss fil-kumpens individwali imma kif dak li huwa kumpens kollettiv il-Parlament ivvota dwar ir-rapport mhux dan il-Kumitat imma l-Parlament kollu kemm hu ivvota fil-plenarja. Jiena ma konx sodisfatt bid-deċiżjoni, jiena rispettajta. F'demokrazija aħna rridu nirrispettaw il-Parlament, imma jiena ma konx daqshekk kuntent biha din id-deċiżjoni. Din hija deċiżjoni li ġiet mill-Parlament u l-Unjoni Bankarja jiena naqbel perfettament miegħek. Il-mekkaniżmi ta' rezoluzzjoni kemm għaż-żona euro kif ukoll għal pajjiżi involuti fi zona euro l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi m'għandux ifisser li jkun hemm flessibilità tant illi jinħolqu zbilanċi fih dan is-suq uniku. U dan jott għal riskju kif ukoll għal frammentazzjoni fil-gruppi bankarju u anke fih dan l-istess entitajiet fl-istess grupp bankarju il-mekanizmu ta' Rizoluzzjoni mandux wassal għal din it-tip ta' situazzjoni la' 27 stat membru għasat 28 jew għal 17 stat membru. Jena ċivi ċertu informazzjoni mill-istituzzjonijiet l-oħra u miex informazzjoni ottimista. L-informazzjoni li jena għandi forsi hija żbaljata hija li livell ta' flessibilità qiegħed jiżdied jum wara liħor fil-Kunsill issa dwar lajnuna mill-Istat u dinja kompetenza esklusiva tal-Kummissjoni. Din għandha tejn sabiex jinżamm l-istess tinżamm l-istess sitwazzjoni għal kulħadd sa fejn huwa possibbli legalment u anke jekk ma jkunx hemm leġiżlazzjoni ġdida Jekk intom tivvutaw dwar leġislazzjoni ġdida flimkien mal-Kunsill u din il-leġislazzjoni iġġenna namlu l-lajnuna mill-istat kompatibli ma' proċedura leġislattiva ġdida illi ddaħħal aktar flessibilità, mela allura aħna se nippruvaw indaħlu il-prinċipju ta' sitwazzjoni ugwali għal kulħadd. M'għandux ikun hemm diskriminazzjoni dan għandu jkun prinċipju bażiku. Issa, dwar is-sentejn, ma nistax ngħid li l-Kummissjoni m'għandix ħtija hawnhekk. Intom flimkien mal-Kunsill responsabbli, eh, intom responsabbli għal riżorsi tagħna u qegħdin ittuna dejjem anqas riżorsi. L-ammont ta' xogħol li għandna jista' jwassal għal aktar persuni li jkunu involuti u li jindirizzaw il-kartels antitrust u il-mergers. Il-numru ta' każijiet illi inti semmej dwar l-għajnuna mill-istat huwa stimat li hu terz tal-kompetenza tagħna u ż-żewġ terzi jiġu indirizzati band oħra dan huwa ammont ta' xogħol enormi għal oħra. Iżda maħniex nitkellmu dwar ir-riżorsi bħala personali jew kemm aħna nistgħu nlaħqu max-xogħol. Ndu għalajnu namel l-istat. Jekk l-istat membru ma jikoperax, ma nistaw namlu xejn. Inti tajt l-eżempju ta' Spanja, din kienet ċaħġa li bdiet fl-2002, fil-bidu tal-2002 fi Spanja. Kien hemm notifika illi saret. Kiku notifikaw naħdax il-sen ilu, forsi il-kas konna nsolvu ħafna qabel. Iżda dak iż-żmien ma kienx hemm notifika. Issa għanna ċertu obligi li aħna għanna. Nżommu maħħom u aħna ftaħna l-investigazzjoni inqas minn sentejn ilu eh, dal-waqt naslu għall-aħħar deċiżjoni Eh, minn ser toġbu, minn mux ser toġbu daqseg din id-deċizjoni ma dat nilħu deċizjoni aħħarija wara tant hidma fil-Kummissjoni. Kena naħdmu qatih sabiex niksbu l-informazzjoni illi kienet meħtieġa sabiex naslu għal din id-deċizjoni aħħarija. Jiena fil-gazzetti Spanjoli naqra li l komissarju Almunja qed idewwem tikaxkar saqa sabiex neħdu deċiżjoni imma dan mhuwiex ħtija tiegħi issa għal PPE. L-Onorevoli Langen. Grazzi Komissarju. Nixtieq infaħrek u nfaħar il-ħidma tiegħek. Inti zammejt l-unur tal-kompetizzjoni għoli U anke jekk spiss kien hemm reżistenza min-naħa tal-Istati Membri dwar ċertu każijiet attwali inti ħabbart illi l-linji gwida għal aeroporti reġjonali fl-Ewropa ser eh, jimxu l-qoddim u ser ikun hemm approċċ ta' smieħ u konsultazzjoni meta ser ikunu lesti dawn il-linji gwida. Tininet dwar il-broadband fiż-żoni rurali, il-Kummissjoni faslet kondizjonijiet fejn il-fondi pubbliċi jistaw jintużaw f'dan is-settur. Hemm xi deroga, hemm xi eżenzjoni fi blok x'in is-sitwazzjoni. Fl-aħħar dan huwa kas li inti tafu sew dwar in-Nürburgring u il-korsa tal-karozzi li palissa qed falli għaliex il-Kummissjoni ma rridx li jkun hemm għajnuna mill-Istat hemmhekk. Issa dan iċ-ċirkwit qed ser jinbih u jiġi likwidat u qed jingħad illi il-Kummissjoni ma tridx illi eh, dan iċ-ċirkwit jinżam eh, ftaħt idejn pubbliċi 300 miljun euro dak kien l-ammont fi żmien tal-falliment u l-Kummissjoni ma qed dwar din is-sistema maluqa tassu issa dwar il-kundizzjonijiet illi applikaw. Kemm għaw jena, dan jisu xi skuża, forsi jekk ma tistax eh, tini dettalji l-lum, jek tista tini dettalji l-lum dwar il-Nürburgring jena nkun tassew kontent jek tajd li kif jinsabu l-affarijiet dan l-istadju. Grazzi, onorevoli Langen, grazzi għal-komment inizjali tijak, L-ewwel net dwar l-ajruporti u l eni gwida tal-linji tal-ajru aħna fi proċess ta' konsultazzjoni u nittamaw illi dawn il-linji gwida jiġu approvati qabel tintem din is-sena. E kif jiġu adottati mill-aktar fis possibbli aħna ser inkunu nistaw nibdew insolvu il-60 kas pendenti illi għanna dwar għajnuna mill-istat għall-linji tal-ajru jew ajruporti illi qed jirċivu sussidji għaliex huma joperaw titjiriet lejn ċertu ajruporti. Din hija xi ħaġa illi ila tiġi posta għal tliet raġunijiet l-ewwel raġuni għaliex ħafna flejjes pubbliċi huma involuti hawnhekk investimenti u l-aeroporti u l-ħidma tal-aeroporti janvoluta u kol ċertu titjiriet lejn ċertu postijiet u t-tini raġuni għal posponiment hija jew kienet għalix kienem trasferiment għal diġi kompetizzjoni. Aħna kena ħafna files imma ma kienx biżet personal sabiex jipproċessa dawn il-files kollha fl-2010 ma kienx kompetu tagħna u issa f'daqqa waħda jaqa' taħt idejna aħna lesti illi nsolvu dawn il-każijiet u nippreparaw il-linji gwida. It-tielet raġuni. Il-linji gwida illi huma fisseħ ma jistawx jiġu applikati kieku kellna napplikawhom e kif ġew e kif kienu adottati bosta snin ilu, mela allura jkonna nadottaw deċiżjonijiet negattivi tal-kupru f'ħafna minn dawn il-każijiet. U din mhix ħaġa loġika għaliex l-użu ta' linji tal-ajru low cost u ajruporti reġjonali f'ħafna każijiet huma ġustifikabbli, huma kollha ġustifikati. U bekk mhux biss il-riżorsi umani huma involuti hawnhekk, jew inkella il-rizorsi minn flejjes pubbliċi imem raġunijiet tajba involuti. F'Diċembru li għadda ħna dottajna linji gwida fir-regolament il-ġdid li permetti għanna l-possibilità illi nestendu il-block exemption rules jekk għadha l-Kunsill jatina l-appoġġ tiegħu u anke l-Parlament jatina l-appoġġ tiegħu Mannix bżejt ħisa biex ninkludu din iż-żieda illi ser tiġi awtorizzata mill-Kunsill fir-regolament il-ġdid għall eżenzjonijiet fi blok imbagħad dwar l-unbundling tkellimna ħafna dwaru bil-miktub u bil-fom il-biraħ firmajt żewġ itri illi jwieġbu għal ħafna mistoqsijiet. Mistoqsijiet illi ġejjin mill-autoritajiet reġjonali u rajn palletenejt il-ministru ta' dan il-reġjun. Itra twila illi aħna batna l żewġ naħat fejn weġibna għal mistoqsijiet u d-dubji illi kienem dwar x'jista' jisir u x'ma jistax jisir. Quickly, because eh, we're slipping in time all the time now. fil ħafna jekk jogħġbok ma tantx għandna ħin. linji gwida u direttivi, punt minnom, tini ħaġa. Dan huwa marru fil-pubbliku. Le, mhux litra mhix pubblika, jekk inti tista' tagħmel li mistoqsija jien nista' nirrispondik jew ikonna interview, imma litra mhijiex pubblika. Il-linji gwida iva. Linji gwida fuq l ajruporti u l-linji tal-ajru. Sira McCarthy fi l-SMD. Nishtiq nifraħlek komissarju, uh, grazzi għax-xogħol li għamilt dwar l-investigazzjonijiet, l ajbor uh, u dwar prezzijiet tal-żejt uh, u wara li jasku ħarġu rapport u regolamentazzjonijiet li kienem. Eh, u kienem whistleblower li ġi fl uffiċċju tiegħi għalli li tilef xogħlu wara l-allegazzjonijiet u ovvjament dawn il-swiequ jiswew triljuni ta' u mhux biss fis-suq biss imma fir-rigward tal eh, tal-assi eċetera. U l-mistoqsija tiegħi din. Jekk inti ta' tagħti prova tal ta' dan kollu, inti se twassal ovvjament għal sanzjonijiet u multi dan u element minnom. Iżda jiena mħazba xiftit u nilqa din l-idea tal-private enforcement law. Fil-fema tijaj, mux tkun xaġa retrospettiva, mm, fil-rigward ta' kazijiet li ġa għaddew, u għandek raġun jiena stess stajt naplika l-kumpens u wara l-Virgin u British Airways eh, kiene kellhom kwistjonijiet ta' fuel għal eh, Transatlantic Airways. U għal daqsant jiena mħasba li kolunku ħaġa li se tagħmel f'dan il-qasam mhux ser jikseb kumpens għal konsumaturi jrid ser ikun tar twis u ma nistgħux napplikaw leġiżlazzjoni ġdida. Għal daqstant, tista' tikteb li dawn l-istati membri eh, biex tħeġġiġhom biex jaraw jekk iridux ifittxu għal-kompens għal-konsumaturi li jeżistu wkoll fil-liġijiet nazzjonali. Nixtieq insaqsik ukoll dwar eh, rimedji oħrajn għaliex jiena naħseb li meta inti tispiċċa dawn l-investigazzjonijiet inti se tkun f'pożizzjoni li jkollok għarfien dettaljat ħafna tal-istrutturi ta' tip ta' prassi li waslu għal manipolazzjoni potenzjali ta' daw l-industrija u l-enin u għaldaqstant jiena nispera li minkejja leġizlazzjoni benchmark hija fil-fat fidejn il-Komissarju Barnier, xorta waħda inti tista' tgħin xiftit u f'din it-tip ta' konsultazzjoni u x-xogħol li aħna nixtiequ nagħmlu f'dan il-Parlament biex bekk inti tassikura u hawnhekk nixtieq nkun naf x'inhu l-opinjonijiet tiegħek dwar dan kif nistgħu fil-futur nevitaw dak li u eżattament ir-responsabilità tiegħek ġifieri li kunem manipulazzjoni, konflitt ta' interess u prassi mhux kompetittiva, grazzi. Grazzi ħafna. Jiena ma naħsibx leġislazzjoni ġdida fuq livell Ewropew fuq eh, l-infurzar privat tal-ksur ta' mm, kompetizzjoni jew inkella xi tip ta' kumpens għal ħsara li saret minn ksur ta' kompetizzjoni tista' tkun retroattiva f'dal każ. Però naħseb li fuħut mill-Istati Membri tagħna iva fil-fatt teżisti leġiżlazzjoni u eżistiet ġa qabel ma seħew dawn il-fatti, jew inkella um, waqt li kienu qegħdin niseħħu dawn l-affarijiet u għaldaqstant fuq livell nazzjonali dawn il-possibilitajiet iva jistgħu jiġu ntużati, iżda mhuwiex ix-xogħol tiegħi dan li jiena ngħid lill-istati membri kif għandhom jużaw il-kompetenzi tagħhom stess. Dwar ir-riżultati tgħid il-kellima. Iva, dwar ir-riżultati, ir-riżultati jistgħu jkunu pubbliċi, dawn il-konsiderazzjonijiet u r-riżultati eh, ovvjament isiru pubbliċi. Però aħna qegħdin fil-bidu tal-investigazzjoni tagħna mhux fit-tmiem tal-investigazzjoni. Dwar rimedji, kif inti qed Michel Barnier bħala kummissarju tas-suq intern. ser jipproduċi regolamentazzjoni minn kella kif dawn il-benchmarks għandhom jiġu stabiliti u ġurisdizzjonijiet oħrajn din jaħdmu fuq dan fuq livell nazzjonali wkoll kelli xi kuntatti mal-awtoritajiet eh, tar-Renju Unit eh, fuq livell Stati Unit per eżempju, aħna diskutajna dan eh, fil-parlament, f-seminar li organizzajt inti stess, u bħala membru tal-kolleġġ permezz ta' servizzi tiegħi ta' Digi Competition, aħna ovvjament ser inkunu assoċjati bisħieħ ma' dan ix-xogħol leġislattiv bil-kontribut tagħna limitat mill-fatti li aħna nafu li permezz tal-investigazzjoni tagħna stess għandhom ikunu konfidenzjali. Iżda, dal elementi kollha li mandomx għalfejn ikunu konfidenzjali se nikontribwixxu għalihom u nisper li kontribut tagħna jkun utli biżejjed biex noħolqu leġiżlazzjoni tajba biżejjed fuq dan. Din hija xi ħaġa meħtieġa fil-benchmarks kollha, bdejna bis-settur finanzjarju u issa qegħdin fis-settur tal-enerġija u probabbilment ser ikonna nqod attenti ħafna għal dan. Iva, però mhux fil kas taż Zejt jgħid il-Kummissarju. Iva, żgur hemm il-kwistjoni tal-materja prima hawnhekk. Issa ngħaddu għal Pablo f'isem il-PPE. I will use this one. Uh, yeah, thank, uh, gracias, co eh, comisario. Espero que llegado... Que... Grazie, comisario Jiena kont qed naħseb dwar il-każ Javier Martinez u forsi dan eh, u li kun kasalih, pero insomma, il-leġizlazzjoni, tlet mistoqsijiet. Il-sistema fiskali li tapplika għas settur ta' shipbuilding, ċertu kriterji ta' selezzjoni, riċentament fi Spanja kienem Eh, sistema ġita li ġita privata u din id-darba ġita privata minna ħatakom u koll li minna kwalunkwe tip ta' komponenta selettivita iżda ċem pajizi, pal per eżempju l-Olanda, li għadhom jinkludu dawn il-komponenti ta' selettività li kienu fil-fat l-ilmenti li kienem f'Digi Competition. Tista' tgħidilna jekk hemmx xi files oħrajn marbutin ma' dawn l-ilmenti. Tini mistoqsija, hemm sistema fil-Kummissjoni għal kartels din hija għat non-leġislattiv tal-linji gwida tal-2006? Inti taħseb li fors ma taħsibx li ikkonna iktar ċertezza għal proċess kollu kemmu li flok kieku jkollna linji gwida ikonna regolamentazzjoni? kif ġa esprima il-Parlament fil-Annual Competition Report u t-tiret mistonsija dwar l-applikazzjoni ta' ehm, multi għal attivitajiet ta' kartella negozji żgħar issa saret problema serja minħabba l speċifiċitajiet ma taħsibx li kuna aħjar kieku aħna ninkludu din is-sistema ta' monoproduzzjoni, kumpanija monoproduzzjoni u kumpanija żgħar fil-linji gwida tal-Unjoni aktar milli inqogħdu ngħaddu għal assessjar każ b'każ? Grazzi. Ta' m'għandux jitniżel fil-minuti tal-laqa iżda eh, relazzjonijiet ekonomiċi eh, hawnhekk man tanċ għandhom x'jaqsmu mal- um, remit tal-DG eh, TI. Ħafna kumpaniji Ewropej jaqgħu ta' tilini gwida tal- u hemm ċertu setturi li huma meqjusa bħala kompatibbli um, ma dan is-settur bħal pereżempju tonnage tax u eh, kontributi għas-sigurtà soċjali min-naħa tal-ħaddiema li jkunu qegħdin jaħdmu fuq dawn il-bastimenti. U għal daqstant hemm ħafna sistemi ta' din it-tip li jaf ikunu kompatibbli kif qed inti adottajna deċiżjonijiet fejn ngħidu li s-sistema Spanjola fil-fatt hija kompatibbli. Li tirreferi mhux biss għas-settur marittimu, iżda tintuża mod partikolari mis-settur tal-shipping minn ma nkunu mis-selettivi aħna rajna sistemi oħrajn f'pajjiżi oħrajn u aħna f'dejna l-investigazzjonijiet fil-każ ta' uħut mis-sistemi fl-istati membri oħrajn apparti mill-investigazzjoni ta' Spanja U aħna rċivejna wkoll il-ment kifet tinti minna ta' Spanja dwar sistema tal-Olanda li eh, t-nanalizzawa bis-serjetà ma nix deċiżjoni aħna dwar jekk għandniex niftu investigazzjonijiet jew le għaliex din hija xi ħaġa riċenti. Iżda iva qegħdin naħdmu fuqha. Tini ħaġa. Multi ta' każijiet ta' antitrust u kartell naf li xi kultant il-Parlament xi drabi fil-passat il-Parlament talab lill kummissjoni biex tinkludi kriterji u dispożizzjonijiet li aħna għandna fid-direttivi tagħna fuq il-multi li għandna jiena nista' nifhem però li parlament jista' jitlob li jkun hemm leġiżlazzjoni dinja fil-faċċaġa loġika iżda naħseb ukoll li rridu napplikaw ukoll prinċipju tal-ekonomija proċedurali meta nittrattaw affarijiet mingħajr il-leġiżlazzjoni proċedura leġislattiva tkun fil-fatt waħda twila ħafna u riġida. Huwa ħafna iktar faċli li tadatta ruħek tadatta il-lini gwida tal-Kommissjoni dejjem jekk dan huwa possibbli legalment u li l ta' Ġustizzja ġewwa Lussemburg tkun diġà għamlet deċiżjonijiet li jikkonfermaw u jappoġġaw il linji gwida preżenti U jgħidunna li aħna għanna raġun f'każijiet fejn l-linji gwida prezenti fil-faġġa applikati. L-aħħar mistoqsija dwar l-SMMIs u l-produzzjonijiet ta' monoproduzzjoni. Dan mhux neċessarjament jiġi inkluż fil-linji gwida, però hemm deċiżjoni waħda fuq il-karters li tieħu konsiderazzjoni dan kollu meta tiddeċiedi l-ammont ta' multa. Grazzi. Grazzi, Saf fissem l-SND il-Kummissarju Marlin Mizzi hija l-Viċi President il-ġdid li tieħu post is-Sur Xikluna Limar Ministru tal-Finanzi f'Malta. Grazzi Kummissarju f'jannar ta' din is-sena inti tlab li jkun hemm leġiżlazzjoni fuq l-antiċipazzjoni tal-istrutturazzjoni tal-kumpaniji u l-immaniġjar diġi votata maġġoranza kbira pal taf. U jiena ċerta, inti tapprezza li din qed ferm importanti għal liġi tal-kompetizzjoni. F'sosja tiegħi sempliċi ħafna, il-Kummissjoni x'għamlet dwar dan? kwistjoni kienet l-anticipazzjoni tal-company restructuring ġifir il-manager tiegħu li ġiet votata fil-15 ta' jannar ta' din is-sena. miex responsabilità tiegħi jgħid il-Kummissarju. Forsi hija kwistjoni ta' suq intern. Et nifhem li inti qed tirrappreżenta l-kulleġġ tal-kummissarji. M'għandix risposti kollha mistoqsijiet kollha bir-rispett kollu, ma nistax nirrispondi mistoqsija tiegħek. Nista' ngħaddi l-mistoqsija li kollega tiegħi s-Sur Banjer li naħseb li huwa responsabbli għal dan l-istess kif għamilt bis-Sur Gozes Ma stajt nirrispondi għal kull tip ta' kwistjoni jena li l-Kummissjoni titratta magħhom ta' kuljum. Minħabba l-importanza ta' din il-leġizlazzjoni u l-mod ta' kif votajna fuq jena kont nistenna li kol risposta. Nitlob is-Sur Barnier biex jirrispondi dwar dan. Or, solicit his private views, but in public he probably għandu opinjonijiet żgur ma fil-pubbliku ma forsi ma jistax jgħidhom anke jekk ikun interessanti ħafna. L-aħħar mistoqsija għal-għaldi, sur xmieti l tistenna ħafna. Grazzi kummissarju inti bni damarja f'ħafna għal dan sant probablement kollok risposta xorta waħda. Dwar il prezziet tal-enerġija, l-konklużjonijiet tal-Kunsill, kien hemm ħafna azzjonijiet ta' dak u int kont involut ukoll. Bira smajt li il-BMW għed tibni fabrika fil-Renju tax għax tal-enerġija fil-Ġermanja għas darbit iktar għalim mill fil-Ġermanja. Ġewwa l-Ġermanja, għal daqsant għandna din ir-revoluzzjoni hawnhekk, eh, l-Stati Uniti miex għal qudiem u aħna ġewwa l europa ma nafux sena, naqbdu nagħmlu. Ma taħsibx li forsi issa wasal li żmien li jkollna pjantazzjoni konġunta fuq dawn il-kwistjonijiet kollha tal-enerġija għaliex aħna qed nitilfu l-kompetizzjoni, ħafna kompetizzjoni f'dan dażminijiet. Tiegħi għal l-istatija tiegħi. It-tieni waħda jiena smajt minant eh, nies li permezz tal-Kommissjoni qed flimkien mal-Kommissjoni qed tanalizzaw miżuri għall-industrija tal-azzar Tista tassikurani li fil-fat dawn il-miżuri u dawn il-pjanijiet tal-industrija tal- industrija tal lazzar fl-Europa ser tkun f'konformità mal-politika ta' kompetizzjoni ġewwa l-Ewropa? Grazzi ħafna Sur Schmidt. Dwar settur tal-enerġija jiena rajt. Interess kbir u birraqqa il-konklużjonijiet tal-Kunsell Ewropew fuq l-enerġija. U kif qed fil-prezentazzjoni inizjali tiegħi mill-lat ta' kompetizzjoni kemm dwar l-antitrust kif ukoll dwar l-estate aid u anke l-kartels bil-kwistjoni tal- ispezzjonijiet riċenti. Aħna din nittrattaw ta' kuljum il-kwistjonijiet tal-enerġija, din hija fil-fatt dan huwa fil-fatt settur ewlieni għall-ekonomija tagħna u hija importanti ħafna li regoli tal-kompetizzjoni u l-infurzar isir kif suppost il-kwistjoni ta' gas ta' xejl, revoluzzjoni tiegħu. Poġġina qudiem sfida kbira. U jiena kont kontent ħafna meta qrajt il-konklużjonijiet tal-kapijiet ta' statu gvern tagħna fejn qalu iva aħna nikkonfermaw id-determinazzjoni tagħna biex immorru lejn suq intern uniku tal-enerġija sa mis-sena d-dieħla. Però fl-istess ħin minħabba li nimdorri li naqra dawn it-tip ta' konklużjonijiet, jiena rajt għalfejn aħna għanna nafsu għall-iktar interkonnessjonijiet. Aħjar. Ma nistax nifhem lebda li lebda suq uniku tal-enerġija ġewwa l-Ewropa li jaħdem mingħajr swieq interkonnessi fl-Ewropa kollha kemm għall-gas kif ukoll l-elettriku. U għanda stant, meta jiena nara partijiet oħrajn tal-azzjoni kollettiva tagħna ġewwa l-Unjoni Ewropea, per pereżempju, il-qafas multianwali finanzjarju li jmiss, il-faċilità tal-Connecting Europe, il-risorsi jistaw jiġu allokati fil-fat fiħdan il-faċilità tal-Connecting Europe u fis-swieq tal-enerġija jiena sibt li damuġ mhuwiex Allura rridu nsibu mod ta' kif niffinanzjaw investimenti kbar u nsibu modi wkoll ta' kif niddeċidu kif ser nadottaw deċizjonijiet biex inkunu jista' jkollna interkonnessjoni kif suppost fis-suq intern tagħna l-elettriku u l-gass. Kont qed nirrispondi l kollega fuq ir-Renewable Scheme Support jekk aħna ma nimxux fil gwart tal-interkonnessjonijiet, xi darba ser ikonna innaqsu l-appoġġ għal rinnovabbli għaliex l-elettriku rinnovabbli ma jistax jiġi maħżun u dan ikun ħela ta' enerġija li ma tistax tiġi ntużata fil-pajjiż fejn din l-enerġija tkun tiġi prodotta u ma tistax tiġi trasformata f'elettriku għal raġunijiet oħrajn f'pajjiżi oħrajn u għallu nista' nibqa' bej fuq dan l-aħħar konsiderazzjoni. L-energy mix nukleari jew mhux nukleari, iktar rinnovabbli inqas rinnovabbli sussidji tal-enerġija tal-fossili, hemm ħafna affarijiet oħrajn u eh, ħafna xogħol li jorbtu ma' l istate aid u mal antitrust u fil-fatt aħna rridu nintegraw dan kol dal-perspettivi kollha f'wieħed uniku. minnaħa xejl gas, minnaħa l-oħra gas naturali li ġej minnaħa l-oħra ta' dinja umbat eh, mill-pajzi emerġenti l-kompetitività tagħhom, aħna diskutu l-kompetitività, għedin diskutu li nilħu 20% tal-industrializzazzjoni ġewwa l-Ewropa għal 2020, kollox għandu jkun 2020-2020. Iżda 20 sena oħra mhux se nkunu kompetittivi kontra l-ebda parti oħra tad-dinja jekk aħna ma nkunux serji f'dan il-qasam, mod partikolari, mhux l-unika, iżda huwa eh, punt ewlieni. Jiena bħal kummissarji ta' kuljum inkun qed nanalizza il-konsegwenzi li ma jkonniex strateġija komuni fuq dan is-settur. Milli naf jiena f'dawn is-setturi dawn il-proposti il-kollega tiegħi Antonio Tajani inti prepara flimkien ma' settur u l-istati membri Flebda minn dawn il-kapitli tal strategiji bħalissa ma hemm lebda raġuni għalfejn għan nqodu nibżaw mill-politika ta' kompetizzjoni. Iżda, sama, se għafaw, jitt il-komissarju, grazzi. Um, Werner Langen uh, is pleading to come back in. You've got to be nice. l Langen, pero ġibru hekk tajjeb tajt il-President. Komissarju, jek ti permettili, tista tirrispondi għal eh, disponibilità ta' broadband rurali u kif ukoll cabling ta' broadband jekk hemm xetenzjonijiet. Nixtieq inkun naf aktar dwar dan u jekk hemm aktar ħin fej wasaltu fuq is-settur ta' l-enerġija dak għandu x'jaqsam il-kompetizzjoni mill-lat ta' enerġija intensiva. Ok. Mela. Jidir li li l-ewwel mistoqsija rispondejta fuq il-broadband. Hekk jidir li, le repetija mhux problema. Adottajna l-linji gwida Deċembru li għadda għanna dil konsiderazzjoni l-ġdida ta' kif jistaw jintużaw finanzi pubbliċi għall-iżvilupp tal-broadband. Jekk fil-reglament il-ġejt siġi diskuss għada fuq livell ta' kunsill jappoġġaw il-pożizzjoni tiegħi sabiex inwessaw il-possibiltajiet ta' eżenzjonijiet fuq investiment fuq infrastruttura ta' broadband dan jista' jiġi integrat fir-regolament ta' eżenzjonijiet li jkollna bżonn nadottaw fl-aħħar tas-sena bidu terfi 14. Imma din l-inklużjoni fir-regolament tagħna għandna bżonn l-awtorizzar tal-Kunsill tal-Regolament tal-Kunsill. Ekk jaħdmu l-affarijiet industriji li jiddependu ħafna fuq l-enerġija, ħaġa rilevanti għal ġermanja mhux biss, però għanna kas fejn kienna skema li kienet imħejjija fil-Ġermanja fil-2009 sabiex nipruvaw nikkompensaw ċertu setturi għal emissjoniet ta' CO2 li jistaw iżidu l-ispejjeż ta' daw it-tip ta' industrija. Waqqafna l-investigazzjoni x'konet inħejju l-lini gwida tiegħek il-ġodda li kienu adottati s-sena li għaddit wara negozjati twal, imma naħseb il-ħaqna ftejjin bilanċat. Għaliex kważi kullħat kien sodisfatt bil-lini gwida tal tijess il-ġodda. Għal daqstant issa qed nerġaw nieħdu din l-iskema emissjoni ta' CO2 li ngwida li kellna. Ftaħna investigazzjoni fil-Ġermanja. għal tal-operatur ta' network ta' charters ta' kumpaniji li jużaw l-operaturi għaliex hemm eżenzjoni għal ċertu industrija illi finanzjata mill-utenti l-oħrajn tal-operatur tan-network u din is-serġarġ taddi għal konsumatur fl-għar mill-aħħar u fuq dan lejna investigazzjoni propju xurilu qegħdin nanalizzaw ta' kif jekk niftu investigazzjoni jew le fiex se wasanna probabbilment ħan niftuha investigazzjoni fuq l-iskema l oħra fil-innovabbli nitrattaw l-affarijiet bl-istess mod fej għanna industri illi maħalsux surcharges għoljien illi ma finanzjati mill-utenti l-oħra kollha. Ta' enerġija rinnovabli li kontribwixxu b'surcharge u fl-aħħar mill-aħħar ikunu li konsumaturi li jħallsu. Dal-kas ma niftħux l-investigazzjoni fl-istess ħin pal-kas tal-operatur tan-netwerk għaliex l-awtoritajiet Ġermaniżi għalunna li kienu teħeju l-leġizazzjoni ġdida t-tilom, Iva, eja naraw l-leġizazzjoni ġdida, bat, ninkludu reġim il-ġdid u mux biz dak oriġinali. Imżon niddeċidu xridu namlu. Reċentement Zord Berlin kelli taħdidiet mal vikċi Kanċellir u l-Ministru għall-Ambjent u għattilhom f'Ġunju nirċevu informazzjoni ġdida rabta ma' reġim ġdid nkunu obbligati niftu investigazzjoni fuq każ preċedenti. Il-mistoqsija dwar l-azzar per Iva, rispondejta, jgħid il-Kummissarju. Grazzi. Dem valla pena toqgħod sal-aħħar, nfakkar li kulħadd il-Kumitat tal-Umar Nofsinhar jibda fit u nofs mux għawnek imma ASP 5G3 u se jkonna ismiħ dwar fatka għal dawk li jishtiqu jiġu. Grazzi.